Dan il diskutajni, diskutejni u korrespondenti korrispondenti il nivvotaw fu għaf 11 nofsa da fil-ħodu. Naddu issa għal eh, diskorsi li jmiss kont artiklu 150 interventi ta' minuta. U natu preferenza lil dawk id-deputati illi fil-laqa li għaddiet ta' artiklu 150 fil-fat ma tkellmux għandu priorità sawa. Għalek għal minuta is-sur Ungurjanu. Pe 4 februari 2010 Grazzi ħafna President. Fl-4 ta' frar 2010 il-President Rumen ħabbar id deċizjoni illi il konsil Suprem tad-Difiża approva la partecipazzjoni ta' rumanija fis sistema tal- Difiza bil-Russili Amerikan, dan għajt jiġi approvat ukoll mill-Parlament, dan il fsejim Mux suppost għandu jkun kontra il-Russja, aħna imsieħab strateġiku tal-Amerika fil-zona tal-Bahar l swetu fil-kontesta l-sfidi internazzjonali prezenti Iftejn bejn ir-Rumanija u l-Amerika ħaj jikkonsolida din is-sistema ta' sigurtà għal alleati Ewropej tagħna u nittama li l-Unjoni Ewropea ħatilqa' dana l-ftehim. Grazzi ħafna sur Ungurjanu. Issa għal minuta is-Sinjura Danzilo. n'est pas présente? Mish għazawnek, le, sewa. Melissa għal-minuta. Is-Signora Kres. Szanowny Panie Przewodniczący, wyrażam swe głębokie zaniepokojenie... Grazie, Prezydent. Jena nishtiq najt kem jena imħazba fuq situazzjoni dejjem sejra l art ta' nis Pollakki fil-Litwanja. Litwanja sat membru tal-Unjoni Ewropea ma' xorta waħda drittijiet bażiċi tal-minoranza Pollakka hemmhekk qegħdin jinkisru hemm oqsma fejn għanna 60-80% tal-maġġoranza dawn in-nies però m'għandhom l-ebda possibilità illi jitkellmu bil-Pollak. Hemm proibizzjoni illi il-sinjali jkunu f'żewġ lingwi, l-ismijiet pollakki jiġu il-litwanizzati. U meta eh, tina l-ura proprjetà il-pollakki jiġu diskriminati. id nsaqsu saqsu l jekk aħna nix għadin neħxu f'Ewropa fil-fatt ibbażata fuq il-valuri jiddependi minna x'azzjoni ħaduħu l-Unjoni Ewropea ħana l għajn waħda quddiem din id-diskriminazzjoni jew inkella ħansemmaw laħenja u nibnu Ewropa ta' drittijiet tal-bniedem. Issa Is-Sur Perejo. Grazzi President jina għoddim dan il-parlament nixtieq nagħmel talba għal appoġġ Nishtin għedilkom il li finħat isfel tal-Unjoni Ewropea, f'Valencia, em eh, zona tal-sajt illi bħalissa jista' jiġi eh, meqrut minħabba pjan illi hemm. Il-ġirien protestaw, però u dan għaddit ukoll qudiem il-Qorti Suprema, però jixtiequ li dana xorta waħda s-sigri. Il-talba jina ta' appoċċi li qoddima dan il-xenarju li għanna issa ta' erda ta' wirt patrimonju u li dan il-parlament jagħti appoċ biex dan din iż-żona dan ir-raġjun daqshekk importanti fin-naħa t'isfel ta' l-Ewropa nipproteġuh. Grazzi. Grazzi Sur Pereja, al minuta is-Sur Bus. Săptămâna trekkuta am participat la reuniunea de kooperare. Ġimma l-oħra jena ħadsem fil-Unjoni tal-Reunjoni tal-Kooperazzjoni Ewropea bejn il-Repubblika tal-Moldova kienet inkoraġanti ħafna fil-gwar tal-relazzjonijiet u fil-gwar tal-relazzjonijiet tal-Moldova mal-Unjoni Ewropea għanna progress signifikanti u dan progress fil-fat kien etjati eh, messaċ sħiħ tal-xewqa tal-Repubblika li sieħeb fil-Unjoni Ewropea għal-ġimgħa l-oħra indunajna li l-gvern għandu rrida politika biex tippromovi u tibni um, ekonomija um, li id-daħal il-flus u demokrazija jena nilqa il-ftejim li sar f'jannar ta' din is-sena u l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa dan il-ftejim u anki s sistema liberalizzata tal-visas um, għanna l-istess valuri mal il-Parlament u il- għandu il-Parlament Ewropew għandu jati appoġġ finanzjarju lill-Gvern permezz ta' setturi differenti li għandu bżonn jisiru riformati bħal ġustizzja u l-ekonomija, per eżempju. Grazzi. Sir Bussoj. Issa Sir Ċaneski għal minuta jħoġbok. Sir President. Sfortunatament jiena qed insib ruħi sforzat li se jkolli nitkellem dwar il-kwistjoni tal-minoranza fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea bħal Litwanja. Jekk ehm, jekk pajis jissieħeb fl-Unjoni Ewropea għandu għandu eh, jilqa il-livelli kollha tal-Unjoni Ewropea sfortunatament dan mhuwiex il-każ ehm, ehm, is-sinjali fil-triq tal-minoranza Pollakka mhuwiex qed isiru. għanna problemi wkoll fis-sistema tal-iskejjel għal pollakki l-autoritajiet tal-iskejjel qed inaqsu l-komunitajiet tal-iskejjel tal-Pollakki mija u l-attivitajiet tal-attivitajiet kulturali u mużikali qed jiġu limitati. Um, dan l-approċċ qed isir f'kollox, hemm minoranzi mhumiex qed isiru f'kollox għax hemm minoranzi li qed jingħataw benefiċċji anki benefiċċji finanzjarji. Wasa li żmien biex naraw il-Litwani jifaċċaw da ir-responsabilità tagħhom. Grazzi ħafna. Sir Patini Kirchbach. Sir President. Il-lejla jiena mort għand festina għal-Grupp ta' Schengen fis-salon. Jina kelli, eh, kelli l-pieċir sena l-oħra nara il-wirja ta' Xenjen. Lan huwa li juri l-kultura tradizjonali ċiniża, kultura tal-komunisti li l-komunisti fil-gvern qed jippruvaw jeqirdu f'dawn l-aħħar 60 sena. Jina smajt eh, illi wirja uh, Frumanija f'April ġi um, ġi kanċellat minħabba pressjoni mill-gvern. Eh, mhuwiex aċċettabbli li Rumanija li tajt li hija demokrazija tiġi qed tiġi sforzata mit-tiranija komunista. Għandi ngħid li xenjen huwa bbażat fuq il-filosofija tal-verità, tal-kompassjoni. tal verità tal kompassjoni U allura mhuwiex aċċettabbli li l-awtoritajiet Ċiniżi qed jibżaw minn dawn il-valuri. Jiena nixtieq ehm, nindirizza l-Presidenza Sir Busak għandna nindirizzaw din il-kwistjoni għandna nistiednu xenjen biex jagħtu wirja hawnhekk fil-Parlament dan jkun messaġġ ta' appoġġ ta' dawn l-attivisti għal demokrazija li tant huma kuraġġużi. Grazzi. Grazzi. Grazzi Sir Batten. Is-sur Kelly għal-minuta. Grazie, Sur President. Saqdiħot l-opportunità sabiex nikkondanna għet għal dak nxtaqsam passaporting irlandizi, franzizi, ġerlandizi u ġermanizi għal dak nxtaqsam qtil mill-forzi ta' Hamas. ċertezza t-istazzajn 99% li Mossad fil-fat kienet smadu wara dan il-qtil dan kien abbuż ta' passaport l-Unjoni Ewropea sabiex jien ikun hemm ter parti ter pajjiż terz. Meta ksibna l-indipendenza fl-Irlanda mill-1928 konna pajjiż neutrali li permetta ċittadini tagħna li jivvjaġġaw kull imkien f'postijiet fejn oħrajn ma jistgħux jersqu l-użu tal-passaporti folot u perġudika din is-sitwazzjoni speċjalment Dubai u nsejjaħ lill-Kummissarju li sabiex jinvestiga din il-kwistjoni. il kwistjoni U jekk il-gvern tal-Mussad kien wara dan l-aġir, hemm bżonn ukoll eh, isir l-idress fil-konfront għandna l-pajjiżi l-oħrajn, grazzi. Grazzi ħafna għal-minuta. Is-sur Kelly, ma mhux l-istess wieħed Kelly ieħor. Is-sur Ellen Kelly dibda. Ija, xi darba nidraw li aħna żewġ person differenti Għal dan sam il-politiċi għablanin fl-Unjoni Ewropea, bżon indirizzaw kustjonijiet il-Komissjoni kienet tibbaza l-politika tagħna fuq il-figur tal-Ursa li tiġi ta' treviżjoni u importanti naħseb illi nirrikonoxxu l-ekonomija Ewropea tinstab f-situazzjoni differenti. Jek neħdu eżempju wieħed pajjiżi il-qatt fil-naħa ċentrali tal-pajjiż qabes 40% fl-aħħar sena minar ma nsemmu snin preċedenti fej il-figura komplettoli. eru t Pereri, fondi mill-istat sabiex nistimulaw għal intax xol, għet eh, silħa eh, level kritiku. Emżon li l-ekonomija fl-Irlanda tiħosbin tal-qoddim. 2006-2006 ba' isom snin u snin u snin ilu. Stati membri għandhom jinformaw il-Komissjoni fuq il-pidla fi status ekonomiku tagħhom, per l-Komissjoni għandha tibdel ir-rotta meta tara li hemm bżonn grazzi. Issa għal-minuta is-sortur. Sinjuri, naħseb illi l-ikbar regal li ta' għalla li nis u għal-kelb. Kien hemm priġuniera fil-Rivoluzzjoni Franċiża li qalet li iktar ma sirt sirt naf lin-nies, iktar sirt inħobb il klieb u Lord Byron ukoll faħħar il klieb Se nirrappreżenta il-ħafna nies li jħobbu il-klib f'pajjiżi u jiena tassew skandalizzat bil-krudelta li ikun hemm lejn il klieb il li kunem jiġru barra u jinqatlu u anki jittajru minn karozzi. Għanna jdu daw liġi. Liġi ta' adottata mill-parlament illi permezz tagħha jinqatlu il-klip sabarra. Bil-permezz ta' klip la jkollna ġriedem firin, la jkollna srib, għalhekk jiena nixtieq illi il-gvernumen jirrispetta d-dikjarazzjoni ta' Pariġi ta' 89 u l massakru tal-klip fir rumanija jieqaf. Min ma jħobx il-klip ma jħobx il alla u issa għadin fit-tilet mill-Unjoni nirrispettaw dawn ir-regoli. Issa għanna s-sur Tremus. Muchas gracias, señor president. Dear colleagues, I would like to denounce the situation of the Catalan and the European Eżis kollegi, jina nishti għonek nikkundanna il-settur eh, tal-ħnieżer fil-Katalunja. Għalix dana qiegħed issa dem taħt il pressa tal-produzzjoni. U dan naħda minnhom minħabba l-importazzjoni minn pajjiżi emerġenti. Ħafna drabi daw l-importazzjonijiet jidħlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr kontrolli eh, suffiċenti fil-dwana. Ħafna drabi dawn l-importazzjonijiet. Mhux dejjem jilħqu il- livelli ta' sikurta fl-ikel u kwalità l-Unjoni Ewropea tkun tisħaq mill-produtturi tagħha u donnu hekk ħajbqa' sejjer fis-snin li ġejjin għax ikun hemm kontrolli u pressjoni kbira fuq il-produtturi Ewropej ma mhux l-istess l-istess standards imbagħad għal importazzjoni minn pajjiżi tarzi. Din hija eżempju ta' kompetizzjoni inġusta u b'din jekk nibqgħu sejrin hekk ħan l-produtturi tajbin tagħna u mingħajrhom l-Ewropa ħatitlef parti importanti mill-industrija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 maluqin fejn hemm proibizzjoni fuq il-sinjali il, il bilingwi tal-postijiet ilhom hemm għal 20 sena l-iskejjel tal-polakkiet jiġu ehm, qed jingħalqu ma tistax tuża l-ortografija bil-Pollak fil-karta tal-identità u um, proprjetà mhix qed tingħata lura lill-Pollakki. Vinjas qed um, mhix qed tingħata l-finanzi li għandhom dritt għalih u xi tliet jew erba' posti tneħħaw id dritti tal-Pollakki għandhom jiġu rispettati taħt il-prinċipju tal-unità fid-diversità. Grazzi. Grazzi, Sur Tomaseski. Is-Sinjura ma kien isiħħaġ Sur Tamasko tkellem dwar il-kwistjoni tal-produzzjoni um, irħisa fil-agrikoltura jiena għandi l-istess sib, għandi l-istess opinjoni iżda jiena inħasseb iżjed dwar il-Kummissjoni u kif huma teħarsu lejn lejn l-agrikoltura għax fil-istrateġija għal-2020 jisom insaw minn dik din dan il-qasam. Jina tinħeġġel il-Kummissjoni biex ma tinjorax din il-kwistjoni tant importanti u nispera li miex trifletti l-idea li din il-kwistjoni miex importanti speċjalment la darba qed inħarsu lejn budget tal-Unjoni Ewropea qed infakkar lill-Kummissjoni li settur tal- agrikola tal-likel huwa vitali għal sigurtà għall-ambjent u anke għal xogħol fiż-żoni rurali. Naħseb illi dan għandu għandu jitħares fl-istrateġija tal-2020. Nirringrazzja il um, um, Bidwiz, um, zaħir mill-Irlanda tal-li ġab l-attenzjoni tijaj għal din kwestjoni. Grazzi. Grazzi, Signor Diko. Grazzi ħafna, Sir President. Fil-bidu tas sena il-qat fiż-żona euro kien ta' 10% u fl-Unjoni Ewropea 27 kienet 9.6%. Għazzazax ir-rata hija 23%. Fl-Unjoni Ewropea għandna daqs 20 miljun kumpanija u 99% minnhom huma intrapriżi żaru medji, żewġ terzi tal ħaddima fis-settur privat jaħdmu f'intrapriżi żaru medji xtaqt nitlob lill komissjoni u l-Istati Membri sabiex jiddefinixxu pakkett ta' miżuri dedikat sabiex jappoġġa l-SMEs sabiex jelbu l-effetti tal-kriżi finanzjarja dan għandu jiffaċilita twaqif ta' SME dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-adattament tal-Fond ta' Globalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea u seba' għafas għal riċerka il-semplifikazzjoni tal-kriterji u proċeduri amministrattivi sabiex l-SMEs ikollhom aċċess għal fondi Ewropej. L-aħħar u mhux l-inqas fil-każ tal-bdiewa fl-Unjoni Ewropea għandu kun hemm garanziji għal kreditu għall intrapriżi żaru medji sabiex jelbu l-impatt tal-kriżi għal perjodu limitat ovvjament. Grazzi, Sinjura Tikaw. Is-Sur Papa Nikolaw. Grazie ħafna. Il-problema tal-immigrazzjoni legali fil-Greċja partikolarment eh, gravi. Il-raġunijiet huma ħafna, l-pożizzjoni ġeografika u anka il-frontieri marittimi li huma eh, twal ħafna f'pajjiżna. Qed naraw ukoll il-gvern Grik dan l-aħħar ta' eh, raħafna tal-bejt tal ċittadinanza. Madana kollu però il-proċess qed juri li hemm konċessjonijiet aktar rapidu minn proċedura ta' konċessjoni aktar rapida minn pajjiżi oħrajn dan innaqqar il-koeżjoni soċjali u jekk wieħed jeżamina sitwazzjoni jista' jara illi qed inħallu dħul illegali ta' immigranti f'pajjiżna u qed niftħu l-bibin għal ċittadinanza Ewropea ta' immigranti illegali. Din hija kwistjoni Ewropea illi għandna nindirizzaw bis-serjetà. Grazzi. Tira minuto. Grazzi ħafna għal minuta is-sur Anzio. Grazie ħafna. Ir-rispett tal-liġi tal-ħajja privata hija suġġett ġdid għax issanna wkoll teknoloġija ta' l-informatika ġdida din it-teknoloġija hija ta' benefiċċju f'ħafna sma imma ovvjament hemm il- problema ta' noqqas ta' privatezza u il-restrizzjoni u kol ta' ċess għad data personali nasab idu naċċertaw li ċ-ċittadini kollu dritt li jikkontrolla l-ġbir E, l-użu u t-qassim tad data personali tiegħu il leġizlazzjoni preżenti fuq il-protezzjoni tad data ma hija antika issa ma tistax issolvi problemi kollha li għandna u dak li smajna minn il-pubbliku jissuġġerixxi li fil-fattiva għandna nħarsu ħajja privata u aħna rridu Noħol u bazi legali adattata, però fl-opinjoni tiegħi dina l-isforzi tagħna għadhom mhumiex bizzejed biex nifaċċaw l-isfidi ġolda ta' qudiemna. Grazzi ħafna l-sur Qesħew. Għamenu sur flasak. Grazzi ħafna President, ilu s-saktar minn sitt sa minn meta il-Kanada ġeddiet ġedet il-rekwiziti tal-viza għal ċittadin tal-Repubblika Ċeka, raġuni tal-fejn ta' huma kienu illi kontrolli b'mod partikolari illi ċeki b'mod partikolari ir-Roma kienu qegħdin japplikaw għall-azil. Issa aħna suppost għandna il-waiver tal-viża kulħadd jekk mhix ċeki jew ta' etniċità oħra. Il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet tajt illi kulħadd għandu l-istess drittijiet. Il-skuża tal-Kanada hija ir-Roma u dan ifisser ġifiri li minħabba grupp etniku wieħed huma bidlu l-kondizzjonijiet tagħhom. U għandhom suq jaħsbu dwarhom daw il-kondizzjonijiet. ora, por un minuto il-Senjor Diaz de Mera. Grazie, sa s-sirġizemeri għal-minuta kħaxbok. President, kif tafu fil-11 ta' xar li għadda din il-Kamra għalet le għal-program ta' segwiment ta' finanzazzjoni għat terrorizmu SWIFT. U għalek waqqafna il-ftejm u madix jiġi trasferita d-data. Komissjoni għanda mandat ta' negozjati. Il-mistoqsija tijaj għal-Presidenza tal Parlament Ewropew mux li l ma il-presidenza, ija kannix fil-fat interlokutur, bazzikament medjatur, l-istati membri wara dan il-frakas biex jinnegozjaw mal-Unjoni Ewropea wafqu, jew għedin jinnegozjaw mod bilaterali ma' ċerti stati membri. Jekk hemm din it-tip ta' negozjati, jiena naħseb illi rridu neġaw inqajmu il-wol tal-Parlament Ewropew f'din il fazi ġdida tan-negozjati. Grazzi. La palabra ora por un minuto il signor Borghezio. Issa Sir Borghezio għal minutek jogħġbok. Grazzi Sir President li toxin ta' frar fil Santa fil-Lombardija kena eh, hydrocarbons minn osserva minn raffinerija kena eh, spillu dan nidġes il-xmara, dizastru ekoloġiku b'emissjonijiet ta' metri kubi ta' sustanzi tossiċi minn barra li għamlu dannu għall-ekosistema ta' xmara u anka dannu għall patrimonju tal-fawna qed jgħidet li jkompli jinfirex anka fil-xmara po illi jaqsam il-pjanura padana kollha saj u jasar sal-Baħar Adriatiku. L-eċċezzjonità u tas-sitwazzjoni li wkoll waslet għad dekirazzjoni ta' stat emerġenza fil-Lombardija tfisser illi hemm bżonn nitolbu anka grazzi għal presidenza anka intervent mill-Unjoni Ewropea kemm minn perspettiva ta' koordinament ta' inizjattiva ambientali għal postiet mill-quta U kol għal dak saqsam eh, li nikkontemplaw għajnuna finanzjarja li tantem bżon sabiex il-situazzjoni mek tittaffat. Nitkellmu fuq zona kbira ħafna illi hija affettwata minn eh, incident ekoloġiku li ħamel ħafna sar. Grazzi Sir Borghezio. Sassin Jura Carvalho għal minutek joġbok. Grazzi ħafna. Dispar il-differenzi reġjonali jibqaw ta' sfida l-Unjoni Ewropea, allura huwa importanti ħafna li l-politika ta' koeżjoni tibqa' tappoġġa l-reġjuni l-inqas sviluppati. Allura jiena kuntenta u nilqa l-inizjattiva ta' l-inizjattiva Baltika fil-fatt. Dan jfisser li l-Parlament għandu bżonn jafseb iżjed dwar strateġiji oħra, reġuni oħra. Fil-biċ tal-Europa, per eżempju, il-Madeira, il-Cape Verde u l-Gżejjer tal-Kaneri qed jaffacċaw ħafna analogiji jistaw jtejbu il-sistema tal komunikazzjoni tagħhom, jtejbu l-ambjent, joħolqu xogħol um, jidġildu l-immigrazzjoni illegali u jagħmlu affarijiet oħrajn kollha flimkien um, bekk l-Europa tkun qed involvi ruħa um, fuq il-lat Atlantiku u bekk ikun hemm ponti ieħor bejn l-Ewropa u l-Afrika. Grazzi. Grazzi, Signora Calvaglio. Sasir Alvix għal-minutek għaġbok. Grazzi ħafna, Sir President. Reġun fit-trasport tal-Irlanda, e, e, fuq il-gżejjer tal-Irlanda soltu għandhom mod wieħed biss għal-traffiku iżda għandhom biss merkanzija ftit u anki passiġġiera ftit hemm reġuni oħra fejn huwa possibbli li tikkompeti. Iżda f'żona bħala Azores il-flus ta' xogħol mhuwiex attrajenti għal kumpaniji tal ajroplani u bekk il-ċitħallas ħafna u dan huwa diffiċli għal nies li jqogħdu hemmhekk u anke biex tattira il-turisti li għandhom bżonnhom biex jistabilixxu bażi turistika. Dan huwa speċjalment diffiċli meta jkun hemm kriżi bħal mem bħalissa allura huwa ta' appoġġ li jkollhom dan l-appoġġ fil-flussi tagħhom. Allura żoni potenzjali għolja ta' turisti jistgħu jilqgħu lanijiet fuq il-periferija tal-Ewropa wkoll. Grazzi Sur Alfix. Issa Sur Periski jekk ħafna esperti ekonomiċi u politiċi u koll dikjaraw illi ninsabu fera ġdida. Iżda jekk nħarsu lejn id-data lejn tal-qat, per eżempju, nsibu illi għanna iżjed minn 20 miljon um, nis edha, allura ma ħriġniex mill-krizi. U naħseb li l-krizi fil-fat elbet ħafna snin ta' xogħol biex niġġieldu l-qat il-qat ta' zaza huwa partikolarment diffiċli wieħed minn ħamsa jinsab mingħajr xogħol u eh, dan se jkollu effetti negattivi soċjali wkoll l-abbuż tad drogi tal-alkohol pereżempju u anki l-kriminalità se tiżdied meta nħarsu lejn il-ġejjien jiena ninsab żgur li s-suq intern huwa l-ikbar qassi li għandna nużawha għanna nużaw il vantagġi tal-zona singola, wahdanija, ekonomika, regoli għandhom isiru iżjed sem sempliċi per eżempju. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur -tal assesku għal minuta jaġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Minħabba li l-livelli tal- prassi ta' manifattura skadew il-ċentru ta' riċerka svilupp fuq il-bioloġbija b'Bunokarest issa mandux iktar licenzja għal produzzjoni u il-tħul ta' vaċċini fuq is-suq bil intieħdu miżuri u dan il-miżuri intloħqu inħolqu mill- bord ta' tmexxija tal-Aġenzija nistennew dan l-istitut jirċievi fil-fatt l-awtorità lura fit-tieni nofs ta' April. Ejja ma ninsewx illi Is-sospensjoni ta' ftit xhur tal-attività ta' istitut importanti bħal dan fuq livell nazzjonali u Ewropew hija ħaġa perikoluża l-aħħar. Jiena nemmen li huwa importanti ħafna li l-istituzzjonijiet Ewropej jik jikkontrollaw sitwazzjonijiet bħal dawn b'aktar attenzjoni sabiex sospensjoni bħal dawn ma jirrepetux ruħhom fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi. Għaddit nofsija tiġaġi fil nistaw naddu għal punt li jmess issa fuq l-agenda dal-waqt sewa. Iva. Grazie ħafna xtaqt inqajjem din il-kwistjoni jekk jogħġbok għada. Tqasmuna l-lista ta' daw kollha illi talbu intervent ta' minuta dana bażi ta' żewġ kriterji. Jiena il-darba preċedenti ma tajtunix il-kelma u eh, dan reċa seħu kol għandi rispet kbir lejk u anka rispett lejn presidenza ma naħsibx li huwa però privileġġ tal-presidenza li taqbad u tagħti il-kelma l ċertu nisu mhux oħrajn. Hemm bżonn iktar trasparenza u nittama li għadda tibatunna l-lista u jidher li kollegi oħrajn jaqblu miegħi. Hemm żewġ kriterji nirrepeti. Il-kriterju tal-ħin ta' prezentazzjoni tat-talba u l-kriterju Illi jekk inti darba ta' qabel eh, tkellimt eh, ma jirġax ikollok id-dritt jew viċeversa. Il-kriterju ki. Iva, l-kriterju li nużaw aħna huwa kif tafu fuq kollox inqasmu l-interventi b'mod ekwilibrat bilanċat bejn gruppi politiċi differenti. U skont dejjem imma eh, kemm ikun b'saħħtu il-grupp u nagħtu preferenza lil dawk illi ma jkunux tkellmu fis-sessjoni ta' qabel dawk huma l-kriterji li nużaw aħna. Tajjeb. Għajdilna, għajdilna. Iva, għajdilna, tkellem. Iva, President, ħadd mill ħadur ma tkellem mill-gruppi l-oħra kulħadd tkellem xi ħamsa għaxra anke ħmistax ir-ruħ imma mill-ħodor ma tkellem ħadd ġifi kjoġbok. Iva hekk spjegajt qabel għażiż kollega. Għandna tlet talbiet ta' eh, interventi mill-grupp tiegħek u tlieta li huma kienu tiġa tkellmu fil-grupp fis-sessjoni ta' qabel. Għalhekk aħna użajna dan il-kriterju biex inqasmu b'mod iktar bilanċjat l-interventi. Sewa, mela jekk tippermettu li issa ħankomplu bil-punt li jmiss. Għajdli. Kriterios, los elige usted, los elige... E, Tazlu inti, jazlu s-servizzi jew qiegħed x'imkien dan. Mill-kellima li tolbu biex jitkellmu il-lista tagħna naraw min kellu min talab biex jitkellem fis sessjoni ta' qabel skont artiklu 150 u naraw skont l-informazzjoni mbagħad biex nagħtu preferenza kif rajt inti lill-oħrajn. Aħna nippermettu li jitkellem il-gruppi kollha issa li ġara illim il-grupp il grupp tal-ħodor it-tlieta li talbu biex jitkellmu kienu tiġa kollha kemm huma tkellmu fis-sessjoni ta' qabel u għalhekk ma tajniehomx preferenza din id-darba sabiex bekk kulħadd ikollu l-opportunità li jitkellem dejjem skont il- kemm ikun importanti il-grupp u l-aqwa li ma jkunux tiġa tkellmu fis-sessjoni ta' qabel que es, puede ser muy razonable, no. Jidher li jisu raġonevoli dan imma ma jidher imkien hemm miktub l-ebda regolament tal-plenarja dak kriterju li qed tużajn. Il-presidenza għandha il-kompetenza li tinterpreta u tmexxi id-diskussjoni bl-aħjar mod possibbli u b'ugwaljanza bejn il-gruppi kollha. Tajjeb hekk? Nistiq nsaqsi xi ħaġa kjoġbok. Jina qiegħda fil-lista ta' dawk illi talbu biex jitkellmu illum u rrid nkun naf jekk kienx fil-lista ta' dawk illi tkellmu fis-sessjoni li għaddiet. Issa, issa rrid nkun naf huwa possibbli tieni din it-tweġiba? Eh, skużani, Ara, ħanajdlek, Sinjura, jgħid il-President, inti Sinjura Paljadelli tajjeb Iva. Inti qiegħda fil-lista tal-Grupp Soċjalista, Iva, tajt il-kelima, l-ordni ta' kif qegħdin hemm niżlin hawnhekk qegħdin fl-ordni ta' skont kif inti tlabt biex titkellem. Jiġifieri, l-ordni ta' kif inti tlabt il-kelma. Aħna ippermettejna li jitkellmu sitt membri mill-grupp tiegħek u inti f'din l-ordni fil-reġistru terġa tinterrop il-kellima. Fuq li ma bazi tajt il-kellima. Issa, il-President jgħid inti b'mod kronoloġiku, sinjura jgħid il-President, fuq dik il-bazi, skont il-ħin, skont meta tlabt il-kelma. U inti f'din il-lista kont il-numru disa. Sawa mela. Issa permettu li nkompli bis-sessjoni kieġobkom. Xi tridu iżjed? Sorry, the, the only problem we have. L-unika problema naħseb li għanna unnek u li nkunu nafu minn qabel minn ħaj jitkellem l-10 bil-lejl u aħna għadna unnek għal xej biex laqas eh, tajtuna ċansi li nitkellmu, nasab li rritu konna xie tip ta' regola biex għalmenu satajn qabel inkunu nafu minn ħaj jitkellem u minn mux se jitkellem fil-diskorsi ta' minuta. Grazzi. Iver, il-President iħdu konsiderazzjoni jekk joġbok kellim ieħor. President, mhux torsijak imma eh, di vera hawnhekk eh, tal-mistħija l-nassijat nistennew biex nitkellmu sal-10 ta' flasġija aħna ninataw il-ħin biex nitkellmu u bat nġu għal xejn dina vera patetika għax aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq affarijiet importanti għar reġjuni tagħna menu l-inqas li jistgħu ninataw għaċ-ċansi li nitkellmu. Rridu kun hemm xi tip ta' organizzazzjoni għax inkella f'dan il-Parlament vera bla sens ma eh, qegħdin għal xejn laqas Ninataw iċ-ċans li nitkellmu ċittadini tagħna anke fir-Renju Unit issa eh, mxebbajn sam ħilhom għaliex ma nistax niġġieldu aħna drittijiet tagħhom u kwistjonijiet li importanti għalihom. Jekk jogħġbok qejt lis sur Barroso jiena tiġà qetlu li din hija farsa u hija hawnhekk nar flasha ta' flasġija, it-nejn, it-tlita, l-erba, ħamis, flasġija, l-inqas li tistaw nataw ċans li nitkellmu fuq affarijiet importanti Eh, għal l-istati membri tagħna. Dina mhix demokrazija, dina dittatorjat. Thank you very much. Eh, Grazzi nixtieq infakkarkom il sur Barroso huwa president tal-Kummissjoni mhux tal-Parlament. Kjoġba. Se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la possibilità di fare i nostri Kieku, minflok din id-diskussjoni kollha stajna nitkellmu forsi għamilna eh, ġustizja li mal kostituenti tagħna aħna għalhekk bajna sal-10 ta' flaxxija għax sibna li konna se nitkellmu. Aħna għedin hawnhekk biex nitkellmu għal nom tal kostituenti tana. Naħseb li s-sistema hija tiċċattrawna b'arroganza hawnhekk. Sinjuri, ċara s-sitwazzjoni nofsija ċans għad-diskorsi ta' minuta. Intom titolbu il-kelma għal ħafna aktar minuti milli għanna f'nofsija ħafna aktar il-presidenza li tittamelu li tapplika eh, kriterji raġonevoli u ugwali għal kulħadd. Ikun hemm bilanċ nifhem il-frustrazzjoni tagħkom li ħanamlu illi flimkien mad-direttur tas-servizzi tal-plenarja nistudjaw xi formola kif nistgħu ikollna idea approssimattiva x'qatt ma tista' tkun preċiża imma menu idea approssimattiva ta' minn minnkom għandkom titkellmu sabiex b'dan il-mod innaqsu nimizzaw dawk li għodu jistennew xejn Għana ħanamlu blaqwa rida fid-dinja, ħanamlu da kollu li nistaw. Issa, jekk tippermettuli ħankomplu bis-sessjoni. Għaliex inkella ħanibqaw hawnhekk li kollu niddiskutu l-istess ħaġa. Sewa, naddu għal-punt li jmiss mela fuq l-aġenda il-katastrofi naturali li kellna f'Madeira. Tiene la palabra en prima. La għanet La ewwel fissam il komissjoni il komissarju Oettinger. Meine Damen und Herren Abgeordnete,